ta' kommissjoni Mhuwiex dmir mhu obbligu tagħna li nindirizzaw din il-kwistjoni huwa pjaċir ukoll tagħna illi naħdmu daqshekk bisħi fuq din il-kwistjoni. Grazzi ħafna. Senjuri, eżis kollegi, għanna sit proposta rezoluzzjoni fuq il-kwistjoni. Nistaw nalqu dibattitu għawnek, nivvotaw għada f'nofsinar. Il-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna hija mistoqsija orali lil kummissjoni l-inklużjoni tal-attivitajiet tal-avjazzjoni fi skema l iskambju ta' kwoti ta' emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra fil-komunità. Nistaw nibdew u ma' l-awturi li jibdew nibdew bis-sur li żewġ minuti. Sur Liza, żewġ minuti jekk jogħġbok. Signor President, Kommissarju, kollegi, fl-2008 wara negozjati intensivi aħna deċidejna li ninkludu l-avjazzjoni fl-iskambju fl-iskema l-iskambju ta' kwoti ta' missjonijiet. Jina hawnhekk ukoll nixtieq naqsam is-sibit tiegħi fuq dan is-suġġett illejla. lejla Aħna ma minnix dan ix-xogħol biex nirritaw l-industrija tal-avjazzjoni jew nirritaw pajjiżi terzi, però rajna li kien hemm żieda qawwija fil fil-emissjoni ta' gassijiet u l-industrija tal-avjazzjoni żdiedet il f'dawn l-aħħar snin. U għalhekk taħt il-liftejn ta' Kyoto ġi miftien li niddelegaw it-tnaqqis ta' l-ICAO u fil-fat dawn ħadu miżuri speċifiċi u fil-fat meta nadottaw leġizlonijiet importanti ħafna li il-kumpaniji kollha li japparaw barra u ġewwa l-Unjoni Ewropea fl-ispazju aerju Ewropew għandhom jikkooperaw kemm iċ-Ċiniżi kemm il-Ġapponiżi jridu jkunu involuti f'din is-sistema hija sistema ta' kompetizzjoni ġusta Dawn kienu suġġetti għal eh, leġislazzjoni kodeċiżjoni fil-Parlament Ewropew għamilna numru ta' konċessjonijiet u kompromessi. Aħna kol rridu nikkomunikaw dawn id-deċiżjonijiet li ħadna lil pajjiżi terzi. Pajjiżi terzi jesprimu juru ċertu rezistenza. U aħna wkoll nafu li ser naraw li dan ser saħ fil-Assembleja Ġenerali tal-ICAO. Aħna wkoll fid-direzzjoni tajba ħadna prekawzjonijiet legali, pero din hija kwistjoni wkoll legali u għalhekk aħna rridu appoġġ politiku għan negozjaturi tagħna, speċjalment fl-ICAO, il-Presidenza Belġana u anki il-President Kallas, il-Kummissarju Kallas. Dan il-kas huwa pjuttost tħassib il-ġimgħa li għaddiet jiena tqajt mal-negozjatur ewlieni tal-Istati Uniti u ma dan ma kienx konxja ta' x'kienet jistennija jew x'konna ftehemna. Jew x'kien qal il-President Obama, però jekk aħna ma naslux għal dik il-ġurnata fejn ikollna għarfien reċiproku, f'dak il-każ jiena għalet li eh, ħajkonna tweġiba indistinta ħafna. Barack Obama għandux għalfejt kien fuq il-klima. Issa nagħti l-kelma Sur Grut għazerċ minuti. Jek iġbuk zomma mal-ħin tiegħek. Grazzi tassew. Kummissarju. Nistgħu ngħidu li lejla edinaw miġburin kem xejn tard, però aħna edinaw biex nitkellmu fuq tibdil tal-klima. Aħna għedin għadna fil kriza fil-kriżi finanzjarja u dan huwa suġġett importanti u għalhekk dan il-suġġett ressaq il-lejla. Ser tagħmel kummissjoni mo partikolari dak li għandu xieqsam man negozjati li ġejjin fil-ICAO aħna provajna niksbu impen f'dak li għandu xieqsam ma l-inklużjoni tal-avjazzjoni ċivili f'dak li għandu xieqsam ukoll mal-gazzi tal-effett serra aħna kellna ħafna negozjati mal-Kunsill issa għanna bżon niddefendu l-pozizjoni tagħna, irridu inxandru l-opinjoni tagħna. Ġifieri f'dak għandu x'jaqsam mal-ICAO, it-naqis ta' l-emissjonijiet ta' CO2 fl-avjazzjoni, eh, nistgħu nistaw najdu li aħna dedikajn ħafna ħin hawnhekk, però r riżultat huwa zero u allura l-proposta tagħna li ġiet approvata minn maġġoranza wiesa ta' ta' din il-Kamra din il-proposta għandha wkoll tiġi difiża fuq livell internazzjonali. Fl-2020 il-sistema Ewropea ser tidħol fis-seħ u mbagħad għandna il-pajjiżi terzi jekk ajruplani tilqu minn Washington u jinżlu fil-Unjoni Ewropea dawn ser jaqgħu taħt is-sistema tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra it-tibdil tal-klima hija kwistjoni globali, u allura għandna nittrattaw fuq livell globali. Jekk aħna rridu nkunu seri, rridu nintroduċu taxxa u instrumenti tat-taxxa li ikunu tajbin. Għandna taxxa fuq il-trakkijiet, għandna trasport u kol, forse nistawx nizvilupaw l-istess levis l-Europa, pero ma nafx li kux ħajr nexxilna n-neksbu taxa fuq il-CO2 fuq għal-level globali, pero it-tini soluzzjoni hija il-sistema ta' kwoti ta' missjoni ta' d b'effett sera u din tissir fuq level globali permezz ta' soluzzjoni ma' pajjiżi terzi li tintlaqa kemm in-naħa tal-Kummissjoni kif ukoll il-Kunsill. Bħalissa l kunsil mhux qiegħed Mana il-lejla u xaktar ġdan jiġi defis fuq livell internazzjonali santuri nazzjonali u manna l-Amerika għanna l-amministrazzjoni ta' Obama dan beda eh, banijiet qawwija fuq it-tibdil tal-klima, però sissa nistgħu ngħidu li għadna marajna xejn fil-fatt. U għalhekk issa nistgħu ngħidu li kollox jinsab fidejn il-President Obama u naraw jekk din is-sistema tistax tiġi bilanċjata. Il-konferenza tal-klima f'Copenhagen kien nistgħu ngħidu kien diżastru, fallejna. U għalhekk fil-każ tal-ICAO fuq l-annes 16 fejn din illa aħna rridu nħarsu li l-miżuri kollha marbuta ma' kwistjonijiet. Naħseb li Għandi l-impressjoni din tista' tfalli wkoll għalhekk il-parir tiegħi il kummissjoni din jekk l-avjazzjoni ċivila miex ħatkun inkluża fil-kwoti tal-emissjonijiet se tagħmel kummissjoni ser tkompli negozja fuq livell tal-ICAO? Għandek soluzzjoni oħra? Ser tagħmel imbagħad il-Kummissjoni u xejn jagħmel il-Kummissjoni l-Kunsill. Grazzi tassew. Issa sur Grotte. Jekk joġbok, zomma l-ħin tijak, għalli xaħna rridu nassikuraw li nlessu fil-ħin, mela, is-sur Kramra zewċ minuti. Grazzi tas, signor President. Aħna qed niddiskutu strateġija falluta u din hija ħasra. Meta direttiva ġiet adottata aħna bdejna nissaqsu jekk din kienet tajba, ma ksarriċ konsultazzjoni bizzejiet u aħna l-koll għadna li konna għadin ninjuraw situazzjoni internazzjonali, għanħarsu li l-konferenza ta' Kopenhagen, nasab il-situazzjoni misset tkun faċli lanqas xejn. Issa għandna direttiva li tiġi implementata u nixtieq inkun naf biex insaqsi l-kummissar kif sar jagħmel dan, għandi erba' mistoqsijiet speċifiċi u tinħares ukoll bħerqa lejn it-tweġibiet xinu għal-passi li kummissjoni ser tiħu f'dak li sama l-avjazzjoni f'pajjiżi terzi li specialment ħa jirrifjutaw li jieħdu sem f'din is-sistema x'miżuri ġew pjanati biex uh, wieħed jinvolvi l-linji tal-arju għal eh, kwoti tal-emissjonijiet. Mbagħad il-Kummissjoni qiegħda tħares lejn il-possibilità li tneħħi drittijiet ta' titjiet minn pajjiżi terzi jew kumpaniji ta' pajjiżi terzi li biħsiebhom jieħdu sehem fl-iskambju ta' kwoti ta' missjonijiet, jekk dawn il-ħames projbizzjonijiet ser isseħħu, ser tistenna l-Kummissjoni minn dawn il-pajjiżi terzi. Nix infakkarkom ukoll li fil-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea hemm każijiet ta' pajjiżi fl-Unjoni Ewropea li jirrifjutaw li jkunu involuti fl iskambju ta' kwoti ta' emissjonijiet u għalhekk aħna rridu nħarsu lejn il-fatti. Nasib dak li qed jiġri huwa ta' importanza sekondarja wara kollox imma l-ICAO huwa qed irrappreżenta l-gvernijiet internazzjonali u dawn jaqgħu taħt l-istess gruppi ta' interess li kienu attivi fil-konferenza ta' Copenhagen, ġifiri Kommissjoni, kif nistaw noħorġu minn din id-dilemma, kif nistaw nimplementaw leġizlazzjoni li kważi kważi mistax tiġi implementata. Grazzi tassew, issa s-sur ħassi għal żewġ minuti. Eżis kollegi, il-skambi ta' kwoti ta' missjonijiet zdiedu minn meta mqabbel ma' negozji oħrajn, is-Sur li qal li dan irdoppja f'dawn l-aħħar 20 sena, jekk is-soċjetà edha ita tixkien però l-avjazzjoni u l-emissjonijiet qegħdin jiżdiedu eh, fil-pass li qed naraw preżentament. L-industrija tal-avjazzjoni ser tagħmel użu mill-iskambju ta' kwoti ta' emissjoni kollha eżistenti. Però oħrajn ma ħajkollhom xejn. Il-ftehim ta' Kyoto ġi iffirmat biex joħlo qafas sabiex inaqqas l emissjoni però ma rnexxilux il-ħaqlan tiegħu. Bla dubju aħna għanna għan li konna sistema globali, pero L-Unjoni Ewropea u s-sistema ta' kwoti jem ta' missjonijiet għanda kol influenza kbira. It-titħirijiet li jataħallu jew jaslu fl-Unjoni Ewropea jirrappreżentaw parti sinifikattiva tal-globalizzazzjoni. Ġifri, mardux nifqu taħt il-pressjoni tal-Istati Uniti. Aħna simpatetiċi lejn il-problemi li s-President Barack Obama għandu u jrid jaddim il-Kongress biex il-leġizlazzjonijiet u deċiżjonijiet li jiddeċidu l-amministrazzjoni tiegħu eh, biex jitlu fis-seħ. Hemm ħafna leġizlazzjonijiet li wieħed irid jkun konsiderazzjoni, aħna ma nistgħux natu l-Istati Uniti id-dritt li tnaqqas il-sistema tagħna tal-iskambju ta' kwoti ta' missjonijiet, aħna rridu nkomplu b'dak li ftemna b'mod konġunt. L-istess nistgħu ngħidu għal traffiku marittimu internazzjonali rridu nżommu mal-deċiżjonijiet li ħadna aħna wkoll. U Peter Pasha Kirishkanek tal-law. Grazzi tassew sal-Kommissarju Hannes. Sur President, nixtieq nirringrazzjak fissem il-kollega tiegħi, is-Sur Hedga, li diġa ħa pożizzjoni pjuttost ċara mela f'dak li għandu x'jaqsam mal kwistjoni eh, i ma tistax kun prezenti bħalissa, pero fiħdan il-qafas tal-negozjati ta' tibdil tal-klima fi New York, dan dinja pjuttost kwistjoni importanti. Issa ser ikollna laqa f'New York fi tmim ta' dan ix-xar u il-kwistjonijiet ikonna najdu li huma minn ta' qudiem fuq l-agenda. Saf il-Kunsil tal-IKEA kellu dibattitu pero laħqu l-konklużjonijiet tagħhom ukoll. L-impen tal-Unjoni Ewropea li, li tnaqqas b'20% tal emozzjonijiet ser tinkludi emissjonijiet mill-avjazzjoni. Din hija kwistjoni għan li sissa ma tiħiġ minn nebda pajisiħor ieħor l-emissjonijiet f'dak li xjaqsa ma' traffiku tal-ajru zdiet u sal-2020 aħna qed nassumu li dawn iċ-ċifri jistgħu jiżdiedu b'70% meta mqabbla ma' l-2005 u anki fl-2005 nistgħu ngħidu li diġa' kien hemm madwar 400-500 perċentwal ta' żieda mis-snin ta' qabel. Għalhekk din hija li tinsab fil-qalba tad diskussjonijiet tagħna minn mindu il-Parlament u l-Kunsill deċidew li jinkludu l-attivitajiet tal-avjazzjoni fiħdan il-skambju ta' kwoti ta' missjoni. Du dawn jinkludu l-ftitjiriet kollha li jinżlu fl-Ewropa u jħallu fl-Ewropa. Uħud diġabdew bdew jippreparaw u jħejju ruħhom għal dan uħu toħra jridu jikontribwixxu għal l-iskambju ta' kwot ta' missjon ta' gassib b'effett serra. Nasab li l-pajizi tal oriġni introduċu sistema simili sabiex bekk ikunu jistaw jikollhom sistema tal-ETS. Issa. Il-negozjati fil-level tal-IKO ġew organizzati b'dan il-mod. L-IKO qed eh, taċċetta tnaqqis f'dak li huma l-emissjonijiet tal-avjazzjoni baxra fil-mija meta mqabra ma l-2005 il-ħolqien ta' qafas komuni sabiex nappoġġaw il-miżuri tas-suq biex inaqsu l-emissjoni tas CO2. L-Unjoni Ewropea hija lesta li teskludi titjiriet minn pajjiżi terzi fuq bażi bilaterali jekk dan il-pajjiż biħsibu jintroduċu tnaqqis fil-emissjonijiet ta' gassijiet sera kif tafu l-opinjoni tagħna hija differenti mill-opinjoni tal-Istati Uniti u u pajjiżi oħra tal-ICAO. Il-ftehim reċiproku tal- miżuri ta' tibdil tal-klima hija xi ħaġa li hija fil-qalba tal-miżura tal-Unjoni Ewropea, però aħna mhux ħankunu imminati mill-imsieba tagħna li aħna nemnu li din il-miżura li tinkludi madwar terz tal-attivitajiet ta' avjazzjoni hija ġlida tajba ħafna kontra tibdi ta' klima. Aħna ma nistgħux naċċettaw li dawk li jixtiequ jagħmlu iżjed biex e, e, jwaqfu tibdil tal-klima e, jeħtieġu l-awtorizzazzjoni ta' ħaddieħor li ma qed jagħmlu xejn għat tibdil tal-klima, allura mhux possibbli li miżuri ta' tibdil tal-klima serji għandhom jibdlu għandhom iwaqfu il-kompetittività, jew situazzjoni ta' kompetittività għalhekk il-ġlida kontra tibdil tal-klima ser tkun effettwata u mhux ser ikollha għan ekonomiku ġifri ftejm reċiproku jfisser li ma tagħmel xejn f'dak li għandu x'jaqsam mal-emissjoni ta' avjazzjoni u tibdil tal-klima l-Unjoni Ewropea fin-negozjati li ġejjin ser iżommu mal-pożizzjoni tagħhom aħna ma nistgħux naċċettaw li il-leġislazzjoni eh, Ewropea aċċettata mill-Kunsillu tal-Parlament tiġi miċħuda u injurata. Aħna jrid ikollna ċifra komuni biex aħna nkun nistgħu innaqsu l-emissjoni ta' CO2 fil-meda twila ta' żmien. Grazzi tassew kummissarju, sa nixtieq nagħti l-kelma lill-MEPs li se jitkellmu f'isem il-grupp tagħhom u f'isem l-SND għandna s-sur El Kadrawi għal żewġ min għal tliet minuti. Grazzi tassew, Signora President, Kummissarju, nixtieq nirringrazzjak għal dik it-tweġiba ċara u l-pożizzjoni ċara tiegħek. Naħseb li aħna fil-Parlament mo partikolari f'dan il-Parlament irridu nibatu sinjalu messaġġ ċar, irridu nappoġġaw il-Kummissjoni. Anki jekk naħsbu li d-direttiva jekk tmur eh, dajfa jew forsi tmur lil inwies jew hija tard, aħna rridu flimkien mal-Kummissjoni u l-Kunsill rridu inżommu bisħiħ. Hija biċċa leġiżlazzjoni u għandha tiġi introdotta, għandha titħol fis-seħħ u il-Kummissjoni għandha wkoll daħal dan fil-prattika għaliex kollox jidher ċar u nixtieq nikwota mill-ewwel ta' Jannar tal-2012 it titirit kollha li jħallu jew jaslu fl-Unjoni Ewropea fl-ajruporti kollha fi stat membru tal-Unjoni Ewropea ser jaqa' taħt l-ambitu ta' din id-direttiva li tinkludi pajjiżi terzi kemm it-titjira ġifir meta tasal u t-titira li titlaq mill-pajis. Għalek jista' jkun hemm pajjiżi li għandhom dubji dwar dan. Pero pajjiżi paterzi ma jistaw iħallsu biss għat titira li tidħol jew inkella li toħroġ, allura dan inkella għax inkella dan immura detrimentali tal-ajru, ġifri din hemm kwistjoni tal-interpretazzjoni sa pajjiżi terzi għandhom problema b'din interpretazzjoni rridu nġuru l-attenzjoni wkoll li il kumpanniji jirċivu deroga jekk huma jieħdu miżuri simili u allura dan ifisser li aħna mhux qed inħarsu lejn tħul żejjed jekk kulħadd jagħmel l-istess aħna nkunu qegħdin naqilgħu inqas imma nkunu qegħdin intejbu l-anijiet tagħna sabiex innaqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett serra ġifri l-ħbib tagħna, Amerikani u oħrajn li permezz ta' mezzi legali jew tipi oħra ta' ġestjoni fiħdan l-ICAO jippruvaw jevitaw dak li ma jistax jiġi evitat għalhekk importanti li ma jħorġu proposti kostruttivi sabiex bekk noħolqu ftehim globali li iwassal għal situazzjoni stessa għal kulħadd u fl-istess waqt iwassal għal soluzzjoni jew approċ fuq mezza twila aktar fuq mezza eh, medda twila aktar ta' żmien. U għalhekk din id-diskussjoni li waslet għall aħħar fażi ta' approvazzjoni f'artiklu 15 ta' dan il-ftehim jidher ċar u għamistqar li l-Kumitat jista' jressaq proposti sabiex naraw jekk hemmx inkonsistenzi jew repetizzjonijiet u anke biex nevitaw miżuri addizzjonali jew space ġifri jidher li l-ftehim li ġi negozjat mill blokki ta' avjazzjoni jarfu din it-tip ta' sistema u għalhekk kiena nixtieq eh, ngħidlek li għandek iż strett u tara li m'hemmx eh, punt biex tmur lura. Grazzi. <clears throat> Grazzi tassew sur Kadrawi. Issa Is-Sur Kramer fisam il-Parti tal-Ħodor għal minuta u nofs. Ja, Herr Kommissar, vielen Dank für die klaren Worte. Kommissarju, grazzi tassew għal dawk il-kemtejn ċari ntama li inti ser tkun tista timxi fuq dak li jgħat. U naraw li l-Unjoni Ewropea timxi bisħiħ Aħna unnek għanna bżon pozizjoni ċara u Ewropea u l-ETS ġiet introdotta sabiex niprevjenu taxxa karusell. U infaqna u rajna li 30 biljun euro għedin jinataw l-avjazzjoni minħabba li mamx petrolju. Taxxa fuq il-petrolju, skużawni, u għalek dawn iridu jintrodu, jekk kiku konna introduċu il-taxxa fuq il-petrolju din tkun ħaġa aktar eh, li tiswa ħafna aktar flus. Minħabba l-fat li menx taxxa speċifika kif jeżisti għal għal titjiriet li Siberja, għanna u jekk pereżempju xi ħadd jasal tard wara anki jekk wieħed imur juża il-mezz tal-ferrovija, jekk wieħed jekk il-tren jasal tard, wieħed jirċievi rimbors. Ħafna mill ċertifikati jingħataw lill kumpanji tal-ajru għalhekk aħna rridu nibdlu dawn il-tip ta' kondizzjonijiet għaliex inkella l-protezzjoni tal-klima nistgħu nitfnuha. Grazzi Sir Kramer. Issa ngħaddu għal kellima individwali, il sinjura tiċċaw għal żewġ minuti. <clears throat> L-ekonomija tad-dinja tiddependi fuq it-trasport blajru dejjem iżjed. Skont l-Aġenzija tal-Ambjent tal-Ewropa fl 2025 26 tal tal-emissjonijiet tal-CO2 ġew mit-trasport blajru u dan huwa ċar illi it-teknoloġija ġdida, speċjalment turbini ġodda, jistgħu inaqsu dawn l-emissjonijiet skont studji li saru l-effiċenza tal-enerġija huwa 3 litri għal kull passiġġier illi hija rata ta' effiċenza tajba ħafna. L-Unjoni Ewropea qed negozja għafas ta' ftejim ma' pajizi terzi u waħda mill-ftejim huwa dak li ġie firmat bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kanada reċentement u dawn il-ftejim għandhom inkludu provvedimenti billi nħarsu kif nistgħu naqsu l-impatt ta' trasport blajru fuq l-ambjent. Ir-regolament 2008 għandu artiklu 35 li jgħid li jekk hemm jittieħdu miżuri biex innaqsu l-emissjonijiet ta' CO2 bil-titjirijiet illi jitilqu minn pajjiż terz u jaslu fl-Unjoni Ewropea, allura l-Kummissjoni jeħtieġ tħares kif il-Kummissjoni tistgħu tassigura illi taqbel mal-miżuri nazzjonali nixtieq nitlob il-Kummissjoni li tagħti eżempji ta' dawn is-sinerġiji forsi kienu suċċess imma jekk ikonna eżempju ta' dan. L-Istati membri tal-Unjoni Ewropea se tkomplu jaħdmu biex jaslu għal twal ftehim kif nistaw ikkonna ftehim globali għan naqis tal-gassijiet ta' CO2 fil-settur tal-avjazzjoni. U għalhekk jeħtieġ inħarsu jekk is-sitwazzjoni tal-regolamenti attwali għandhom xi nbidlu. Issa, eh, xi emendi dwar dan? Issa il kelli li miss għassur Taylor għal minuta u nofs. Sorry. <clears throat> Hello. Yes. Iva, grazzi President. Nishti nżid l-appoċ għal dan il mistoqsi orali għax jidir li li miex aċċettabli illi l-Istati Uniti, l-Kanada u l-Messiku qed jippruvaw jisfidaw il-fatt li ndaħlu l-avjazzjoni fil-pjan u l-iskema l-iskambji ta' kwoti f'ta' emissjonijiet. Huma ħafna naħsbu li huma ftit wis dak li qed nippjanaw għal 2012. Per eżempju, dan is-settur se jibqa' jippermetti ikollhom uh, eh, jintuża il-kwoti tal carbon minn indussi oħra u ovvjament hija ħafna iktar eh, ta' sfida milli ta' eh, setturi oħra. L-indaħlu l-avjazzjoni huwa almenu pass żgħir fid-direzzjoni tajba u tista' nwarbu kemm jista' jkun dan in-noqqas li kien hemm speċjalment meta nafu illi dan huwa s-sors prinċipali ta' tkabbir f'dan l-emissjonijiet ta' CO2 u għalhekk u għabla dubju ta' xej li jeħtieġ nagħtu appoġġ għal dan. Nixtieq ngħid biex nala illi m'għandniex li nħallu il-fat illi dawn il-deċizjoniet meħudin fuq livell tal-Unjoni Ewropea illi jitnaqs il-valur tagħhom minn pajjiżi terzi u aħjiet nitolbu li l-Kommissjoni, l kunsill li jirrispettaw il-leġizlazzjoni ta' l-Unjoni Ewropea fid-diskussjonijiet li ġejjin fl-ICAO. Grazzi ħafna. Issa nadi s-sur Balċitis għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, President. L-Unjoni Ewropea daħal f'impenn biex titrasformi l-ekonomija biex tuża l-enerġija b'mod effettiv u biex bekk tistaw naqsu l-emissjonijiet ta' CO2 li daħlu l-attivitajiet tal-avjazzjoni f'din is-sistema huwa pass importanti ħafna biex innaqsu l-impatt negattiv tal-titjirijiet fuq it-tibdil fil-klima u għalhekk huwa importanti li din ir-direttiva tiġi applikata mill-pajjiżi terzi li huma irreġistrati illi jitiru fil-żoni tal ajruporti Ewropej biex bekk nistgħu nevitaw illi jkun hemm distorzjoni fil-kompetizzjoni. L-obbligi li għandna fil-ġlida kontra t-tibdil fil-klima jeħtieġu li jkun hemm solidarità fl-azzjoni tagħna u l-ftehim ma' pajjiżi terzi jeħtieġ li jsiru mal kumpaniji ta' avjazzjoni biex nassiguraw li jkun hemm kompetizzjoni valida u naqsu l-emissjonijiet. Il-Komissjoni wkoll jeħtieġ li tieħu azzjoni ta' koordinament u fl-istessin ta' segura illi jkun hemm negozjati mal-pajjiżi terzi biex jastu għal dan. Grazzi ħafna. Issa ngħaddu għal KHDI, di is-Sur Kelly u s-Sur Marinescu talbu li jitkellmu. Nibdew is-Sur Kelly għal minuta. <clears throat> Signora President, jeħtieġ illi dak li smajt il-lejla et jaġibni illi naqsu l-emissjonijiet speċjalment bl-iżviluppi ta' ċerti pajjiżi ta' Brażil, ta' Ċina, ta' Russja, eccetera, illi hemm ħafna iktar vjaġġi u iktar eh, vjaġġi blajru u kol il-politika ta' zazax li qed tiċaqlu minn posta l-ieħor u hemm ħafna aktar vjaġġi li qed isiru u jidher li illi l-kwistjoni li ġej nitlob eh, nistaqsi kif nistgħu fuq livell Ewropew innaqsu l-emissjonijiet billi nagħmlu r-riċerka u l-innovazzjoni kif għamilna u qed nippruvaw nagħmlu fuq bil karozzi elettriċi, eccetera, għaliex dan hija ħaġa il-veru risposta li nagħtu għal din il-kwistjoni fi żmien fit-tul. Grazzi ħafna. Issa, s-sur Marinesku għal-minuta. Grazzi ħafna, President. Biex indaħlu l-avjazzjoni fil izdin l-iskema tal-iskambju huwa pass importanti ħafna fil-ġlida tal-tibdil fil-klima għaliex dan il tibdil qed isir fuq livell globali u għalhekk l-applikazzjoni ta' din direttiva mill-2012 se taffinna xogħol li għandna. Dak li għandu x'aqsam mal-pajjiżi terzi illi parteċipaw biss b'mod volontarju se twassal sempliċement biex tnaqqas il-pass ta' tibdil li rridu nagħmlu u bekk nistgħu innaqsu koll kompetitività tal-linji tal-ajru Ewropew u koll tnaqqas il-xogħol tagħna li qed nagħmlu favur il-ġlida kontra t-tibdil fil-klima. U se tkun ta' tfixkil kbir għal dak li għandu x'jaqsam ma' risposta globali u ftehim globali u għalhekk jidher li l-Parlament Ewropew għandi jkun involut biex jassigura li din direttiva tapplika għal pajjiżi terzi wkoll u bekk dan ifisser illi jeħtieġ li ma nitilfux il-passi t-qoddim biex ikonna eh, sema Ewropea unika biex nistaw u kol naqsu l-emissjoniet. Iva, issa il-kellim li jmiss, grazzi, Signora President, Sur Komissarju, naqbel illi huwa meħtieġ li naqsu l-emissjonijiet u jekk għanna il-possibilitajiet li konna regolamenti dwar dan, jeħtieġ nassiguraw li dawn applikawhom. U jekk il-ħbib tagħna mill-Amerika ma jridux jaċċettaw dan, jeħtieġ nitkellmu magħhom innejnu fid-dialogu u nfittxu eh, biex naslu għal ftejim għal għanijiet li għanna biex ndaħlu l-avjazzjoni f'din l-iskema verament mhux se tkun pis kbir għall-industrija tal-avjazzjoni illi ma jistawx ilaħqu miegħu bla dubju ta' xejn. Jeħtieġ nikkonsidraw illi wkoll il-mezzi oħra tat trasport iridu jam reaġixxu għal dawn il-naqis ta' emissjonijiet u dan ifisser illi jeħtieġ li jkun hemm l-istess trattament mill-industrija tal-avjazzjoni. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna sur Paxka. Il-Komissarju se eh, jitkellem fl-aħħar tad-dibattitu. <clears throat> Grazzi, President. <clears throat> Signori, jidir li li dan id-dibattitu u tjuri il il parlament għandu pozizjoni ċara ħafna u il-li tati appoċ tal-pozizjoni ċara tal-Unjoni Ewropea dak li għandu xaqsam ma dan l-attivitajiet tal-avjazzjoni. Jiena nifraħ li għana tal appoċ jissimmaw ċerti punti f'dan id-dibattitu u għalek nishtiq dawn wassallom il-Sinjura Hilligard u s-Sur Kallas il si rappresentaw il-Komissjoni fin negozjati Issa rigward il-kwestjonijiet li semmejtu f'dak li safejn nista' nwieġeb mod spontanju nixtieq ngħid dan. il kommissjoni Ewropea ovvjament tissagura illi ikun hemm l-implementazzjoni tal-leġislazzjoni Ewropea u skont il-leġislazzjoni kull min jipproduċi l-emissjonijiet joqgħod għal din il-leġislazzjoni, jiġi minn fejn jiġi. U għalhekk l-operaturi kollha anke dawk ta' pajjiżi terzi mm, jistgħu jkollhom ċertifikati dwar dan u fil-fatt l-aħħar mod jistaw naslu biex ma nipermettux it-titjiriet jekk dawn l-emissjonijiet mhux qed il-liġi għalhekk l-Unjoni Ewropea se tagħti l-appoġġ għal dawk il-pajjiżi li l-implementaw dawn il-miżuri. Aħna nħossuna inħossuna fiduċjużi li d-direttiva hija ħaġa tajba, iċċekkajna kollox u nħossuna fiduċjużi illi l-Qorti Ewropea se tagħti l-appoġġ lilna. Ħansemmi punt morċar il-Komissjoni Ewropa mhux se taċċetta illi jkun hemm riżultat illi b'ċertu mod jista' immina e, illi din it-partiċipazzjoni tal-avjazzjoni kif ġew adottati mill-maġġoranza ta' 614 f'dan il-Kamra u għalhekk jeħtieġ naraw u nassiguraw li l leġislazzjoni tkun implementata. Grazzi ħafna, Kummissarju. Issa ekku għasalna għat-tmim ta' dan id-dibattitu